se nkomplu fuq ix-xogħol tal-IP ġast unsaħħu sistema ġudizzjarja kriminali. Grazzi, grazzi kummissarju Dalli. Nalqu dan id-dibattitu għanna sema mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni jiena il-vot eh, sejseħ eh, wara id-dibattitu li miss. Issa għanna dibattitu fuq situazzjoni tal-minoranzi etniċi fl-Iran u jibdew l-awturi ta' test. L-ewwel wieħed huwa Sur Paxka. Grazzi President, Kummissarju. Ir-rappreżentanti politiċi ta' Piran kellhom problemi fil-rispett tal-drittijiet tal-bnidem u tal-minoranzi il-minoranzi etniċi huma fetwati mill inġiba tal-gvern. Appell għall-autoritajiet iranjani biex jirrispettaw id-dritt tal-minoranzi li jużaw il-lingwi tagħhom u l-komunikazzjoni fil-pubbliku fil-privatu li biex jipermettulhom anki jipratikaw ir-reliġjon tagħhom u li waqfu diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni tal-minoranzi. Huwa importanti dan kollu għaliex minkejja l-amministrazzjoni arroganti iranjana miex qed tagħmel ebda tibidla llum, però jafu li l-Ewropa u d-dinja kollha qiegħda tosservhom u jafu illi fil-futur se jkunu konsiderati responsabbli għal politika arroganti kontra il-minoranzi. Grazzi. Grazzi, kollega. Nando assur Tavares għal żewġ minuti. Grazzi, President. Dan huwa suġġett ehm, li ħassibna il-minoranzi fl-Iran, situazzjoni sitwazzjoni hija gravi u qed isir dejjem qed timxi dejjem għall-ar. Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż eh, hija diffiċli diġà anki għal-maġġoranza il-drittijiet huma miksura u negati meta jivvutaw fl-elezzjonijiet Eh, meta weħed is eżempju r-riżultati ġew falsifikati. Hija ħafna qar, però meta weħed ikun f'minoranza eh, sentenzi ta' ħabs il-sistema e, e tal-ġustizja hija parzjali kontra il-minoranzi etniċi, in-nisa speċjalment tal-minoranzi etniċi huma trattati ħafna qar minn kif jiġu trattati n-nisa b'mod ġenerali, n-nisa norħrajn fl-Iran. U l-kwalità tal-iskejjel fil-minoranzi etniki ħafna qar mill-iskejjel normali fl-Iran. Għal dastant is-sitwazzjoni hija ta' tħassib kbir. U għed irrit is u koll, irrit iżid ma dan, l-użu dejjem iktar tal-pina tal-mewt fl-Iran, ħafna nis qed jiġu eh, persekwitati għal orientazzjoni sessuali tagħhom anki żgħażagħ. Aħna nixtiequ namlu appelli l-Iran biex itemmu dawn il-prassi u, u jitrattaw il-miranzi etniċi b'mod aħjar. Anki jekk aħna ma tantx għandna speranza li l-gvern eh, Iranjan mhux se jisma, però l-iktar ħaġa importanti huwa li l-gvern jaħseb x'qed jagħmel u x'qed jiżra billi iseħ iwettaq dawn il-prassi. Il-reġim iranjan qed eh, jizra konflitt kbir fil-futur xi darba uh, in-nies stess eh, se jwaqqgħu il-gvern b'xi mm, rivoluzzjoni. Grazzi, Sur Tavares. U issa ngħaddu għas-Sinjura de Kaiser. Grazzi, President. Il il-gruppi etniċi tal uh, tal-Iran huma 50% Persjani u l-50% gruppi oħrajn. Diġaġi notat il-fatt li hemm marginalizzazzjoni tal-gruppi minora, ta' minoranza, hemm l-Azeri, l-Kurdi, Turok eh, u Turkmeni, hemm ħafna gruppi etniċi ta' minoranza. Il-grupp Awazi Arbi huwa grupp żgħir ħafna hija frazzjoni tal-problema tal-minoranza. Dan il-grupp hemm protesta annwali f'April saret u fl-2011 waqt din il-protesta ġew midruba 15 persuna dana ġi publikat fuq Facebook għal daqstant Fi rizoluzzjoni aħna qegħdin nitkellmu fuq il-każ ta' sitt priġunieri għawazi. Dawn il-priġunieri qegħdin jistennew eh, li jiġu proċessati. U diffiċli li wieħed jiġbor l-informazzjoni fuq il-każ għax l-unika sorsa hija s-social networks. Imma naħseb li huwa hija ħaġa tajba li aħna insemmuhom u u ninsistu illi dawn in-nies għandhom ikollhom proċess eh, xira. Grazzi, Sinjura De Kaiser. Is-Sinjura Xake għal minu ta' nofs. Kollegi, nistaw najdu illi l-Iranjani kollha huma repressi u hemm violenza minnaħa tal-istat kuljum u din ir-realtà eh, realtà, u però ma ridux ninsew il-negozjati eh, nukleari li se jibdew l għax dawk li jħossu illi il-bidla ta' Iran għanda tiġi mill-poplu stess, eh, rridu niftakru illi il-kwistjoni ta' drittijiet umani huma kwistjoni importanti ħafna u ma nistawx iżgħu bħala zero sam game eh, kontra l-nukleari. Il-minoranzi fl irak hemm diskriminazzjoni kbira kontra tagħhom dimostrazzjonijiet li jiġu bat arrestati eh, u ma jkollhom l-ebda standards internazzjonali u trattament tal-priġunieri tal-ħabsin nafu kemm huma kifra. Eh, torturi, eh, stupri, u ma prassi normali li aħna nkomplu nikkondannaw e u nibbażaw ruħna fuq l-universalità ta' drittijiet tal bindi u iktar importanti aħna nħagġu l-autoritajiet li jirrispettaw l-impenji tagħhom stess kif hemm miktub fil-Kostituzzjoni tagħhom. In-nisa li mhumiex persjani mbagħad għandhom diskriminazzjoni doppja. L-ewwel għax nisa mbagħad għax membri tal-minoranzi eh, etniċi. Aħna nħeġġu l-awtoritajiet li jilliberaw l-attivisti kollha li huma fil-ħabs għal eh, imħabba din id-diskriminazzjoni u li kollom il-permess li użaw il-lingwa tagħhom eh, u anke b'mod partikolar li kollom edukazzjoni fil-lingwa tagħhom. Grazzi. Kollegin Schake, Frau Kollegin. signora Schake. E, e, e, signora Korhola. Grazzi. Għaddew sentei. diġa, Min, min duġi matur sur azi għax kien kurt Aħna rajna sentenza ta' ħabs kontra tiegħu ta' erba snin. U fl-2009 is-sur Sardo ġi arrestat ki li ġi akkużat minn apostazija. U skont il-leġislazzjoni nazjonali u internazjonali dinamiex reat u ġi ikkondanat għal mewt. U membru anki dal-membru tal-minoranza etnika u kol ġi ikkondannat u kol il-minoranza etnika għawazi ma miex imsemmija issa għandhom ftit wis siġijiet fil-parlament u ma jistawx ikomplu jużaw it-tradizjonijiet tagħhom bħala riżultat ta' da. Grazzi, Signora Verġa, għal minuta u nofs, grazzi President. E, fifti ġranet oħra l-Kurdi se jkommemoraw it-tini anniversarju ta' Sur Kananga ta' metamit. mit illi ġi torturat u miżjum fil-ħabs imħabba il imħabba l-twemmin tiegħu. il-reat tiegħu kien li defendi dritt tal-minoranzi, il-gruppi li huma membri tagħhom. U għem ħafna u għed jgħid Eh, gruppi eh, Azeri, Beloħ u ħafna oħrajn. Miex ħaġa tajba li wieħed ikun mara fl-Iran u li jkun membru biex taqat ta' minoranza etnika. Fl-Iran fejn il-pima tal-mew dejjem qed tikber hemm ħafna riżoluzzjonijiet fuq dan is-suġġett. Aħna issa nafu l-awtoritajiet iranjani mumma se jamlu xej fuq dan. U pero aħna stajna tkellimna anki fuq affarijiet oħra, affarijiet iktar utli il-sentenza ta' ħabs ta' xar snin għal Lejla Azana li eh, kienet rebħet il-premju Sakharov. Grazzi, issa sur Wojtkowski għal minut. Grazzi tassew, President hija xi ħaġa ta' dieqa kbira illi l-Iran pajjiż bi storja daqshekk sabiħa u twila u kultura daqshekk sabiħa u pajjiż daqshekk importanti issa huwa mmexxi minn reġim illi mhux qed iħares id-drittijiet bażiċi taċ-ċittadini tiegħu. Reġim illi għandu aspirazzjonijiet nukleari kbar. Reġim illi jimpenja ruħu f'politika ta' oppressjoni fil-konfront tal-Kristjani imma wkoll fil-konfront ta' minoranzi etniċi oħra. Naħseb illi aħna għandna nirreaġixxu hawnhekk ma tantx x'nistgħu nagħmlu għaliex l-awtoritajiet Iranjani huma reżistenti ħafna għal kull forma ta' kritika. Iżda dan ma jfissirx li aħna irdu nifqu. Il-Parlament Ewropew għandu jibqa' jtenni kemm il-darba illi aħna maħniex ser nittolleraw dan it-tip ta' aġir. Aħna wkoll irridu nappoġġaw l-oppożizzjoni fl-Iran. Dan għanna namluħ biex namlu pressjoni fuq ir-reġim tal-Iran. Grazzi. Grazzi tassew, kollega Wojciechowski. Dan it-tem ir-round ta' kellima fissem il-gruppi. Il-kellim li jmiss l-onorevoli Posselt. President. L-Iran dejjem naraw bħala monolita. Ja, zona xejta imma huwa stat multikulturali li għandu ħafna reliġjonijiet preżenti, minoranza kristjana u hemm eh, oħrajn li qed jiġu ippersegwitati bla rażan. Hemm nies tal-Azerbajġan, il-Baħaj, il-Musulmani li l-koll qegħdin jisofru u għalhekk il-kompitu tagħna hawnhekk huwa illi naraw l-Iran fil-multipliċità tagħha u naraw illi kulħadd ikun appoġġat jiena tal-fema illi jagħmel sens illi nindirizzaw l-Iran fuq bażi regolari. Din hija xi ħaġa illi aħna għamilnija mal-blokk tal-Vant li kien apparentament monolitiku, iżda xi darba ser ikun hemm Iran liberu fejn ser ikun hemm ħafna persuni multietniċi, diversità u ser ikunu jistgħu jgħixu fil-libertà kollha bħala msieħba tagħna. Grazzi Onorevoli Poselt. L-Onorevoli Ojoland il-kellima li jmiss għal-minuta il-ksur ta' dritti tal-minoranzi fl-Iran mhumiex sorpriża għalina. E kif id-drittijiet, situazzjoni ta' drittijiet devastanti fil-pajjiż ġiet rapportata u diskussa kemm il-darba fil-Parlament Ewropew. Aħna qegħdin nappellaw biex l-autoritajiet jeliminaw kull forma ta' diskriminazzjoni u nħeġġuhom biex huma jippermettu l-libertà ta' assoċjazzjoni u reliġjon. U jilliberaw lill attivisti paċifiċi mill-ħabs. Sfortunatament diġà nafu li riżoluzzjoni tagħna ser tiġi injorata għaliex dan diġà ġara kemm il-darba. Jiena nħeġġet l-Unjoni Ewropea biex timpenja ruħa fi dialogu u f'kooperazzjoni ma' gruppi ta' oppożizzjoni fl-Iran u l-lin mill-Iran u tgħinhom fil-ħidma tagħhom biex iwaqgħu ir-reġim fundamentalista li hemm bħalissa il-bidla fl-Iran mhux probabbli serri issir minn ġol pajjiż iżda aħna rridu nużaw l-opportunità li nagħtu aktar seta lin-nies tal-Iran biex dan il-proċess ikun jista' jitħaffef grazzi. Grazzi tassew. Signora Orjuland. Is-sur Grabaċik, il-kellim li jmiss. Grazzi ta' sew, President. L-Iran huwa pajjiż fejn il-vjolenza u l-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem saru għodda politika u il-mibeda hija mirata b'mod partikolari kontra il-Kristjani illi ilhom jiġu perseguitati u taw ħajjithom għatwemmin tagħhom mhux faċli illi wieħed ikun Kristjan Kattoliku nisrani fil-Iran situazzjoni bħal din. L-Unjoni Ewropea li għandha l-eruq tagħha fil-Kristjanità hija obbligata li defendijom lil dawn in-nies u għalhekk aħna rridu nitkellmu kontra is-sitwazzjoni fil iran Id-dritt għal-qima, id-dritt għal-reliġjon propju, huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali u m'għandniex nittolleraw dak li qed jiġri fl-Iran. Għalhekk jiena qed nappella l-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel l-almu tagħha biex tħares lil Kristjani fl-Iran. Grazzi. Grazzi tassew, Onorevoli Grobarski. Is-Sur Silvestris. Is-sistema ġudizzjarja ta' Repubblika Islamika tal-Iran ikkundannat 600 ċittadin tal-Iran għal 300 sena ta' ċaħda ta' drittijiet soċjali ta' esponenti ta' reliġjon fl-Iran irċevew sentenzi li ammontaw għal 4000 er- sena ta' ħabs. Emmin qed jipprova jikseb dejta marbuta mal-minoranza, imma ir-Repubblika tal-Iran ma tħallix li l-attivisti li jagħmlu l-ħidma tagħhom billi jiġbru tarif dwar il-ksur ta' drittijiet fundamentali. Apparti minn hekk tiġi projbita, tiġi projbit il-flus ta' informazzjoni. Jekk inqisu dawn dan ixkiel, nistgħu naraw xi xejriet partikolari, b'mod partikolari nistgħu naraw li reġim qed iżid il-pressjoni fuq il-minoranzi reliġjużi. Mod partikolari jien nixtieq nisħaq b'mod partikolari fuq il-Kristjani. Ma nafx għaliex qegħdin nibżaw ngħiduh dan u nikbuħ fi riżoluzzjonijiet tagħna, imma b'mod aktar ġenerali fuq ir-reliġjonijiet kollha illi jitbedu mill-fidi xhieda, fidi iżlamika u xita. Dawk illi huma parti mill-minoranzi reliġjużi jidhru bħala ċittadini sekondarji u koll ikkonsidrati bħala illegali. Grazzi President. Grazzi kollega Silvestris. Issa, naddu għal proċedura catch di għaj għanna wis talbiet għal-kelma dwar dan is-suġġett jaħra, Iżda nixtieq ngħaddi l kelma l-ewwel lis sur Sonic għal minuta. Grazzi President. Aħna qegħdin naraw każijiet sfaċċati ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran inna naraw dan għal bosta snin drittijiet politiċi, drittijiet soċjali huma miksura. Persuni illi jipprotestaw favur id-drittijiet tal-bniedem jiġu trattati b'mod tassew kiefer. L-Iran juża il-pina kapitali bi frekwenza allarmanti u dan ifisser illi ħafna ċittadini tal-pajis jinsabu situazzjoni ta' teddida kontinwa u kostanti l-minoranzi huma maksa jinataw fastidju u persuni ma medda li jkunu arrestati u maqtula. Aħna irridu infakru lil komunità internazzjonali darba wara l-oħra dwar dan irridu nappellaw l-awtoritajiet tal-Iran biex ikunem emenda tal-Kostituzzjoni emenda illi tħares id-drittijiet tal-bniedem, il-Parlament tagħna ippospona iż-żjara lejn l-Iran darbtejn u naħseb li din hija xi ħaġa żbaljata. Grazzi onorevoli Sonic. Is-sinjura e Kretu għal-minuta. Grazzi ta' sew, President. Jina u koll nemmen illi aħna għanna nibatu messaċ ċar u tont lill-autoritajiet tal-Iran dwar il-ħtieġa illi immedjatament jannullaw is-sentenzi ta' mewt illi innataw lill minoranza arbija dawn in-nies jistgħu jinqatlu millu malada. L-gvern tal-Iran irid jagħti eh, ġuri ġust lil dawn in-nies. Irid ukoll inħeġġu biex it-tortura fi ċentri ta' detenzjoni tiqaf darba dejjem u wkoll nitkellmu dwar l-abbuż li kien hemm dan l-aħħar. Nitolbu lill-Iranjani, l-awtoritajiet Iranjani biex ineħħu il-pina kapitali u wkoll iwafqu il-persekuzzjoni tal-minoranzi etniċi. Irridu nikoperaw aktar ma' Nazzjonijiet Uniti hawnhekk, grazzi. Grazzi, kollega. Onorevoli Kretu, l-Onorevoli Flaza kal-minuta. Sur President, meta nidiskutu il-minoranzi etniċi u koll għanna nsemmu il-drittijiet tal-personi iranjani fil-kamp Ashraf fl-Iraq fejn iktar minn 3000 persuna jinsabu f'kondizjonijiet dizastrużi, m'għandhomx kondizjonijiet tajbin ta' saħħa u pressjoni u teddit kontinwu. Aħna rridu nitolbu li rappresentant Oli u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, il-Baronessa Ashton, biex hija tappella biex tinstab soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni kera. Grazzi onorevoli Flasik. L-onorevoli Jorġevska għal-minuta. Panie Przewodniczący. Grazie, President. Din naraw situazzjoni ta' sew diffiċli tal-minoranzi fl-Iran u dinja marbuta ma' nuqqas ta' libertajiet reliġjużi f'dan il-pajjiż. Persuni li tkellmu hawnhekk matul id-dibattitu tkellmu fid-dettall dwar il-prosekuzzjoni, il-persegutazzjoni tal-minoranzi b'mod partikolari daw Kristjani, jiena dan ma nixtieqx narġa' nixtieqx narġa' nirrepetih imma nixtieq ngħid illi jiena xi ftit kommossa dwar il-fatt illi il-pina kapitali tingħata lil persuni illi bidlu il fiti twemmin tagħhom, reliġjon tagħhom dan huwa ksur abbuż tal-libertà ta' reliġjon. Dan m'għandux xiġri. Grazzi, kollega Jorġevska. Biex nikkonkludi l-proċedura keċ dija l-onorevoli Skinner għal-minuta. Mek joġbok. Grazzi, Sur President. Sinura, da Kaiser kella raġun meta qalet illi l-Iran miex soċjetà monokulturali imma hija Repubblika Musulmana ovvjament jiena nista' ngħid illi kif qalu kelli ma ta' qabli huwa perikolluż ħafna illi tkun f'minoranza etnika jew reliġjuża fl-Iran. Jiena nista' napoġġa din mozzjoni għalhekk li tippromovi l-universalità ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran u fil madwar il-minoranzi kollha etniċi u reliġjużi kif qalu ħafna kelliema dawk illi nafu dwarhom nistgħu nidentifikawhom minħabba d-daqs jew l-identità reliġjuża iżda dawk li jukkonvertu minn reliġjoni partikolari għal reliġjonijiet oħra wkoll qegħdin jiffaċċjaw ġejjieni inċert forsi teddida akbar minn dik tal-minoranzi reliġjużi li nafu dwarhom fl-Iran u għalhekk bħal-oħrajn fil-kamra jiena nixtieq illi naraw li huma l-minoranzi reliġjużi biex l-Assirjani, l-Kristjani u oħrajn inkunu nistaw inżituhom u għom fl-istqarrija tagħna. Grazzi, Onorevoli Skinner. Issa nikkonkludu hawnhekk il-proċedura catch DI u biex nikkonkludu dan id-dibattitu issur dalli mill-Kummissjoni. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew sur President, kif intqal l-Iran huwa możajk ta' etniċitajiet li jammontaw għal għall-inqas 40% tal-popolazzjoni tal-pajjiż. Il-gruppi ta' minoranza etniċi lingwistiċi ewlenin huma n-nies mill-Azerbajġan, il-Kurdi, il baloks l-Arab, it-Turkmeni, il pashtuns l-Armeni, il-Ġorġani, l-Assirjani u l-Lut. Dawn jinsabu fil-periferija u il-bot minn Teheran fejn hemm il-seta ewlenija. Minkejja l-garanziji kostituzzjonali ta' ugwaljanza persuni li huma parti minn minoranzi jkunu soġġetti għal sensiera ta' liġijiet u prattiċi diskriminatorji. Dawn inkludu konfiski ta' artijiet u proprjetà rifjut għal impjiegi statali u parastatali, restrizzjonijiet fuq libertajiet soċjali, kulturali, lingwistiċi u reliġjużi li waslu għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Prattiċi komuni jinkludi ħabs ta' kuxjenza ġuri inġust tal-priġunieri politiċi kastigi fuq il-ġisem u l-użu tal-pina tal-mewt. Kif ukoll restrizzjonijiet sistematiċi fuq il-moviment u ċaħda ta' ċertu drittijiet ċivili. Ta' sikwit, il-minoranzi etniċi fl-Iran ma jirċivux is-sem li jisħoq ilhom ta' benefiċċji mir riżorsi naturali preżenti fir-reġjun tagħhom, pereżempju l-ilmijiet tal-baċin tal-Adira u Rumjeħ, fil-provinċi tal-Azerbajġan jew idħul miż-żejt fil-provinċja ta' għaz li fija jgħixu l-Arab. L-Unjoni Ewropea għajme dan it-ħassib fuq il-livell ta' Nazzjonijiet Uniti. U inkluż fi riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali ta' Drittijiet tal-Bniedem fl-Iran l-aħħar adozzjoni 20 ta' Novembru 2011 il-Kumitat ta' Nazzjoni Uniti dwar it-neħħija ta' diskriminazzjoni razzista u kol saħaq dwar dawn il-prattiċi diskriminatorji fil-pajis. L-Unjoni Ewropea mandiġ approċ selettiv fir rigward ta' din il-kwistjoni. L-Unjoni Ewropea taġixxi għabbażi tal-pożizzjoni skont il-prinċipji tagħha u għandha interess fil- mill-qrib fil-preservazzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-persuni li huma parti mill-minoranzi madwar id-dinja. L-Iran jibqa' każ ta' tħassib kbir. pal pajjiżi oħra aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ mod kostanti fuq l-eżempju kollha ta' repressjoni u diskriminazzjoni għabbażi ta' sess, ħsieb, kuxjenza, twemmin reliġjuż u identità etnika. F'konklużjonijiet reċenti tal-Kunsill Unjoni Ewropea kundannat it-takkis mifrux ta' ċittadini Iranjani, inklużi persuni li jiffurmaw parti minn minoranzi reliġjużi jew etniċi. Aħna użajna u qegħdin użaw l-odot kollha disponibbli biex nrawmu kuxjenza u nappellaw biex l-Iran iħares il-prinċipju ta' trattament ugwali u non diskriminazzjoni. Dan mhux differenti minn kif aħna naġixxu f'każijiet oħra. Il-rappreżentant oli personalment u l-Unjoni Ewropea ħarġu stqarrijiet u dikjarazzjonijiet dwar l-intolleranza etnika u reliġjuża fl-Iran u resqu proċeduri individwali dwar każijiet individwali. Per eżempju, f'Ġunju 2011 l-Unjoni Ewropea resqet proċedura f'Teħran dwar is-sentenza tal-mewt illi inatat li l-erba ranjani ta' oriġni kurda. L-Unjoni Ewropea hija wkoll inkwetata ħafna dwar id diskriminazzjoni u l-oppressjoni kbira ta' drittijiet tal-minoranzi reliġjużi. Is-Sinjura Ashton, Viċi President, ħarġet sensila sħiħa ta' stqarrijiet dwar is-sitwazzjoni prekarja tal-minoranza baħi. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tibqa lesta li tiddiskuti l-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mal-Iran, inkluż l-istatus ta' persuni li huma parti minn minoranzi, hija iddeċidiet li tieħu miżuri restrittivi immirati kontra individwi meqjusa bħala responsabbli direttament jew indirettament għal repressjoni. 78 individu issa jinsabu fuq il-lista tal-Unjoni Ewropea ta' sanzjonijiet minħabba ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran. fil <clears throat> Dank, Herr Kommissar Dalli. Grazie ħafna, grazie Kommissarju Dalli. Sabiex nalqu dan id-dibattitu hemm seba' mozzjonijiet tar-reżoluzzjoni li ġew imresqa nistgħu nalqu dan id-dibattitu il-votazzjoni